u tamlu li irridu jitresqu li l-korpi xirqa nishtiq nirringrazzja l-kollegi, l-ħames kollegi li baqgħu nek sal-aħħar u nishtiq nirringrazzja s-servizzi wkoll u